għalaqna l-ewwel seduta tal-Parlament, is-seduta tal-votazzjonijiet hija magħluqa wkoll. Très bien. Monsieur Aykot, il va falloir euh, arrêter de discuter avec votre collègue. Kieġobkom, tożux titkellmu l-kollegi għax sur Aykot tista' daqtaj bissek iva. E, L-aġenda tagħna fuq il-Messir Aykot. Iva, jekk kien xini naqra titlu mela mela kollox jgħaddi sew. M'għandix kummissarju fil-verità, jiġifieri mhux qed bil eda mhux qed eh, jagħtema mhux bil Euh, euh, Eżis kollegi, nipruvaw nsoktaw bid tagħna. Nitlob li l-kull min qiegħed jitkellem fil-korriduri fil-marġini hawnhekk biex jiqfu jkomplu r-diskussjonijiet tagħhom b'nadi oħra u nitlob il-visjers iddi jagħmlu xogħolhom. Tantxu xogħol sabiħ ma' insomma li bażikament ikeċċu n-nies. jien x'ista l-ewwel. Allez, on va redevenir euh, sérieux, Monsieur Aikot. Euh, je vais vous passer. Euh, Nadu għal-libes, Sir Aikot. Niddiskutu r-rapport jekk fuq ir-regoli applikali għall-emissjonijiet ta' CO2 għal vetturi ġodda u tqal erba' minuti kollegi uh, thank you for all the interest in uh, co. Grazzi tal-interessi kollu li għandkom fis-CO2 trakkijiet kollegi. U dan għandu jkun minħabba li din hija l-aħħar leġizzazzjoni dwar il-klima li nħantattaw dan it-term. Jiġifieri li wara di eh, ħajkun ħafna titjib eh, imma rridu niċċelebraw għaliex għall-ewwel darba l-Unjoni Ewropea se tirregola l-emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi tqal u ġodda. Dajn kienet ġlieda ibsa, kien hemm ħafna reżistenza. Meta nasib irnexxina, kooperazzjoni tajba ma' shadows u l-gruppi differenti, nixin ingrazzja l-kontributi tagħhom. U ġambinna, Iżda fl-aħħar mill-aħħar nasab wasalna għal ftehim fejn kulħadd jista' jaqbel fuq l-importanza ta' dan il-fajl illi poġġi tnaqqis ta' CO2 fis-seħ għal 2025 50% ta' 15% u tl-2030 eh, mira vinkolanti ta' 30%. U fil-fatt il-prospetti li għandna fuq żmien twil ħajatu sinjal ċar lill-produtturi tal-karozzi li jridu jinvestu f'teknoloġiji ġodda. Aħna Ninaxxina u koll l-lakoni fuq super credit u minflok ġiet ta' benchmark ta' 2% ta' karozzi ta' zero emissjonijiet. l idea hi li mhux biss ikunu jistgħu jtejbu t teknoloġiji ġodda tal-kombustjoni tal-enerġija ma li jinvestu teknoloġiji ġodda għall-ġejjieni li ħajkunu emissjoni żero ħajkunu e-mobilità u ħajkunu hydrogen u din dan ħajkun sinjal ċar li din hija direzzjoni li għandna nimxu fiha. Eh, aħna hawnhekk mill-perspettiva tal-ħodor xtaqna naraw aħna naraw li konna ċarezza fuq żmien twil. aħna rridu naraw is-settur tat-trasport qiegħed ukoll eh, xamar il-kmiem u jaħdem lejn id-dekarbonizzazzjoni għax meta dak li jkun jistaqsina fuq dawn kemm importanti l-vetturi tqal iftakar li fil-missjonijiet huwa 6% ta' missjonijiet dinji u fit-dimissjonijiet tat-toroq 25% ġifi kategorija importanti ħafna li qed tiżdied fejn nafu li sal-2050 ħajkonna suppost ekonomija dekarbonizzata. Ħajkonna reviżjonijiet illum sal-2020 u nassigurak li sa dak iż-żmien ħankunu qegħdin inħarsu lejn il bil li konna eh, wasalna lih u ħankunu nistgħu nagħtu iktar minħabba sinjali tajna l-produtturi tal-investiment li ħajmur dan it-tip ta' vetturi u għaliex ħalli jinbidel is-suq u li l-Unjoni Ewropea tinbidel il-leġiżazzjoni u mentalità għaliex konna dejjem inħammqu fuq il-fatt li issa wasal iż-żmien u ilu wasal iż-żmien li nagħmlu għadi għax l-Istati Uniti, il-Ġappun u l-Kanada ilhom jirregolaw għadi. Ri aħna għadna qegħdin profa nlaħqu magħhom u naraw il-teknoloġiji wkoll seħħ fl-Ewropa u fl-istess waqt illi nagħtu dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport tagħna li aħna għandna bżonn jekk irridu niksbu l-ftehim ta' pariġi u nixtieq nirringrazzja x-shadows kollha u anki l-kummissjoni u anki l-kunsill mhux qegħdin hawnhekk u nirringrazzjakom għall-kooperazzjoni miqrib tagħkom tax-xogħol li għamilna grazzi tas-sew. Merci, monsieur, monsieur le commissaire Arias Cagnette, si vous voulez bien prendre la parole maintenant. Commissaire Cagnette, Sinjura President, membri onorevoli, huwa pjaċiri jieta hawnhekk fostkom biex eh, niddibattu l standards ta' prestazzjoni għal vetturi tqal. Il-ftehim bejn il-Parlament u l konsil huwa hija kisba kbira għaliex itkejjel il-tmiem tax-xogħol li sar fuq il-qafas tal-klima u enerġija għal 2020 dana kien Eh, grazzi għall isforzi kostruttivi miż-żewġ naħat u anki spiritu ta' kompromess. Ningrazzja r-rapporter Sir Eichhout u Shadows għal-report għal-riżultat tant tajb li nkiseb fi żmien tant qasir. Il-rapport huwa bilanċat u ambizzjuż. L-elementi importanti huma li għal dawn il-vetturi tqal l-Unjoni Ewropea irid ikollha 15% inqas l-2025 u 30% inqas fil-2030 bejn għar-referenza ta' Lulju 2019-2020 bħala perjodu ta' referenza. Dan jkopri biċċa kbira tal-emissjonijiet ta' dawn vetturi tqal u issa ħajkun teknoloġija biex ikun hemm emissjonijiet vetturi ta' emissjoni żero jew emissjoni baxxa mill-2019, issa ħajkun hemm sistema ta' benchmark mill-2025 lem. Sistema ta' gvernanza tajba ħatara li tnaqqis inizjali ħajsiru mhux biss fuq il-kanta u l-reviżjoni komprensiva tal-2022 sevalwa l-effettività tal-leġiżlazzjoni. Din il-ġassjoni ġdida tala l-istampa kollha biex it-settur tat trasport ikun fuq triq ta' mobilità u transizzjoni aħjar għal klima għal l-ekonomija li kollha jkun favur il-klima. Minajra din il-vetturi tqal ħajkollu jirrappreżentaw 25% tal-emissjonijiet li ħaj jiżdiedu sal-2030 sal qabel mal-2019 imma l-ftemiet però li aħna rnexina niksbu dawn l-emissjonijiet ħajkunu naqsu minn 24% sal-2025 dan ħajjina biex naslu għal miri vinkolanti taħt il-regolament u anke ftehim ta' Pariġi. Dan ħajma sal għal nfiq ta' 25,000 euro fis-sena ta' meta inti tixi trakk ġdid l-2025 u 60,000 għal trak ġdid tal-2030 u dan ser jgħin in partikolari 600 SMI e li joperaw fuq livell tal-Unjoni Ewropea fis-settur tat-trasport u jimpjegaw kważi 3 miljun ruħ. Ir-reġistrazzjoni wkoll ser tikkontribwixxi l-monetizzazzjoni tal-ekonomija tagħna kif ukoll is-settur tal-karozzi biex ikun hemm iktar investimenti u iktar innovazzjoni fil-teknoloġiji nodfa. b'mod partikolari l-emissjoni żero ta' vetturi tqal ħajkunu qegħdin jippremjaw il-produtturi tal-tip ta' karozzi innovattivi anki jgħin u wkoll l-Unjoni Ewropea tgħinhom fil infrastruttura ta' recharging biex ikun infrastruttura meħtieġa li hija mibnija. Eh, dan irid ikollu impatt ukoll tajjeb fuq l-ekonomija u tkabbir tax-xogħol, opportunità tax xogħol u tnaqqis ta' serħan fuq iż-żejt aħnina naqseb li għandna bżonn nappoġġaw din id-direttiva għaliex dan ħajpoġġi l-Ewropa fitri triq it-tajba lejn mobilità ta' enerġija nadifa nix ringrazzi lill membri ta' din is-sala li l-Kummissjoni resqet żewġ qarrijiet biex takkompanja l-appoġġ sieħ tagħha għal dan il-ftehim dan hum jaqsam mal-żvilupp tal-Vehicle Civilization Tool u anki l-istrument għandu x'jaqsam mal- fis permess ta' dawn it-tip ta' vetturi tqal. Grazzi tassew. Nous allons écouter Madame, Madame Virkonen fil-Komitat ta' Trasport e Turizmu l-Minuta. Grazzi Fissam il-Kumitat tat Trasport jiena nixtieq ningrazzja kulħadd għar-riżultat eċċellenti dan ir-regolament jagħmel tajjeb għal miri tagħna tal-Kumitat anki jaqbiżhom jerġa' il-produtturi sal-2025 idu naqsu uh, l-emissjonijiet tagħhom ma' 15% u 30% sa 2030. Dan huwa realistiku. U hija darba li fl-Unjoni Ewropea Daħanna regoli fuq l-emissjonijiet. Sissa ovvjament. Eh, ma kienx hemm inċentiv biex il-produtturi joħolqu karozzi iktar effiċjenti minħabba li spejjeż tal-fjuwil iridu jisqisu. Iżda grazzi għal dawn il-miżuri ħajkun hemm iktar innovazzjoni fis-settur. U iktar effiċjenza fil-użu tal fuel għandna bżonn il-benchmarks. Nabżol bżonn miżuri ta' kejl. Irridu neħu l-istorsi kollha enerġetiċi fiċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-karozza u rridu nirrispettaw in neutralità tat-teknoloġija. Fl-isforzi tagħna li naqsu l-emissjonijiet, grazzi tas-sew. Nabdu għall interventi fis-sem il-gruppi għall-epp onorevoli fjellner grazzi tas-sew bosta snin għaddew eh, rajna dan ix-xogħol eh, għaddej fuq il-punt fuq dan il-punt in-negozjati eh, xejn ma kienu faċli ir-riżultat huwa tajjeb imma għax ikollna trasport aħjar mingħajr wisq impatt ambjentali u tifa' din l-aħħar darba li jiena ħa indirizz għall parlament u nixtieq ningrazzjakom ilkoll ta' 15-il sena tas-sew eċċellenti l-ewwel xahar gris illi, kbir li kien hawnhekk. Eh, jiena però kien unu l-kbir tiegħi eh, li jirpreżentajt l-Iżvezja. Aħna stajn nagħmlu differenza, speċjalment fil-kummerċ, eh, li neħi nism il-faqar, tagħmel Ewropa aktar sinjura, Eh, anki jagħmel differenza l-ambjent li npoġġu l-klima fuq quddiem u l-ċittadini fuq quddiem tal-politika tagħna eh, li għamla differenza l-Iżvezja, għamla differenza l-Ewropa. Forsi jiena mhux dejjem dert bħala membru moderat tal-grupp moderat iżda minkejja dan kollu dejjem xtaqt nipprova nħares il-partijiet tajbin u konsistwenti tiegħi nemmen li l-Ewropa ta' min l tarija. L-Ewropa hija tama għall paċi għall komunità għall koeżistenza u għal dak kollu tkomplu komplu minnkom ħad tkomplu hawnhekk u ħad tiġi warajja taqtawx iskom qatt għax din hija tama li ta' min ikompli ġġieled għalija grazzi tas-sew. Mikrofonu. Mikrofonu? M'għandekx mm, mikrofonu? Iva, tismak, Iva. Ir-regolament, u studju ta' regolament li kellha lakuna kbira u issa qed tistabilixxi la wara darba wara ħafna rezistenza, wara l fuq minn għaxar snin ta' diskussjonijiet tal-ħiġna bir-regoli komuni għal dawn il-vetturi tqali li jkontribwixxu għal 6% ta' emissjonijiet totali globalment li huma destinati li jikbru barra l-miri ambizzjużi ma li aħna nistgħu nilħqu tal-nqas ta' emissjonijiet ta' CO2 aħna wkoll ħaqna qbil fuq konformità fit-toroq biex ikollna dejta fuq il-konsum tal-fuel f'dak li huma kundizzjonijiet reali ta' sewqan U dan huwa differenti ħafna drabi dak jħorġu bil-laboratorju din informazzjoni li senna importanti biex nevitaw skandli palmu ma' Dieselgate. Dan l-informazzjoni tista' tkun utilizzata anke minn suġġetti terzi għal għannijiet ta' kontrolli indipendenti. U fondamentali huwa fondamentali huwa li konna metodoloġija ta' il-massa tqila fiċ-ċiklu kollha tal-ħajja tal-vettura minn menda tiġi ppjanata u ddisinjata sa meta tintemm ħajta fit-triq aħna wkoll dan irridu nużaw it teknoloġija biex ikollna vetturi elettriċi ta' emissjoni baxxa biex mill-2025 ikollna kwota minima obbligatorja ta' dawn il-vetturi għal produttur li ħallas 2%. Dawn ħajġu inċentivati investimenti pubbliċi u privati infrastruttura tal- um, charging uh, stations u anke karbonizzazzjoni ta' trasport uh, għal 94% taż-żejt uh, huwa meqjus inkluż il-gas naturali. Imma indispensabbli li l-Kummissjoni toħloq fond għal rikwalifikazzjoni u appoġġ tal-ħaddiema tas-settur sabiex nagħmlu transizzjoni sostenibbli min-naħa tal-punt soċjali u ambjentali. Dan regolament huwa Ewropa f'moviment, moviment ta' żvilupp ġdid bażi tal-alleanza bejn industrija u l-ambjent. Paħol li temx id-demesmaker. Nvrid demesmaker. L-aħħar vot fil-plenarja ta' dan il-Parlament huwa issa. Eh, kien issa u xtal darbohra għandna ċans li nivvotaw fuq il-meżuri konkreti fil-bidla fil-klima il-emissjonijiet tat trakkijiet itqalu jaslu għas 6% tal-emissjonijiet eh, madwar l-Unjoni u dawn qegħdin jitilgħu speċjalment f'pajjiżi fil-fjammingi. Jekk aħna sew irridu illi nilħqu l-għanijiet ta' dak li għandna fil-klima mela il-flotta tagħna tkun iktar ekoloġika u t-teknoloġija hemm qiegħda huwa kruċjali li aħna nadottaw tnaqqis fis-CO2 fis-standard ta' CO2 għal dawn il-vetturi tqal u importanti li nħeġġu li jkollna eh, emissjonijiet żero għalhekk il-parti tiegħu jaqbel mal dan il-ftehim ħarja kemm stajna kon aktar imbezzjużi ma Wis nis qegħdin ibatu minħabba l-kwalità ħażina tal-arja tagħna, wis nis qegħdin imutu mod bikri iżejjed u allura l-standards illi aħna ħan nipprovdu ħajjatu mhux biss li wieħed jiffranka finanzjarjament ġifieri konsumatur ma' negozju imma eh, li jkun qed jaċċerta l-standardizzazzjoni tal-prodott għax importanti dan innovazzjoni investiment pajjiżi terzi pa' Stati Uniti u Ċina qegħdin jagħmlu dan u l-Ewropa ma jistax tkaxkar saqajja f'dan ir-rigward. Revoli Tovas. Żewġ minuti. Signora President, jiena xtaqt nibda billi nirringrazzja kollegi tiegħi li ħadmu miegħi dawn l-aħħar snin fin-negozjati jiena ħdimt eh, sfiq miegħek ma' Kristofirne ukoll eh, dana eh, kien qed jilmenta li x-xar u bjadlu ma' żmien ma nafx imma insomma jiena nista' ngħid illi mhux biss bjadilna xarna, ksibna ħafna iktar minn hekk termini tax-xogħol li għamilna aħna kien per esempio ta' frammentazzjoni għandna xi manifattur prodotti ta' li tiġi manifatturati li mhux ħasibu problema bħala kumpaniji biex jieħdu dawn l-għanijiet ta' produzzjoni tal-karozzi imma mbagħad hemm kumpaniji oħrajn li ħajbatu biex jieħdu dawn l-għanijiet u dit tikkomplika l-ħajja li Ħaġa oħra, il-vetturi ta' missjoni żero kif insejħulhom aħna il-karozzi elettriku li jħammeċ, ma mhux vera missjoni żero u jekk qed iħammeċ Jiġifieri aħna rrid ikollna ambizzjonijiet għolja jekk aħna din niksbu l-għannijiet tagħna kif konna konna wedna ma' Greta Thunberg il-bieraħ dan kollu jserraħ fuq kemm aħna lesti li ninvestu fil-ġejjieni fil-elettriku nadif għax dan huwa mod kif aħna mmexxu l-qudiem aħna rridu nibnu pont għall ġejjieni irid ikollna fjuwel alternattiv, irridu naraw il-livelli ta' emissjonijiet huma iktar baxxi mill-elettriku li bħalissa qegħdin nużaw l-ikbar sfida li aħna għandna li kien ħarsu ġejjieni għandu x'jaqsam ma' dak li qal Bas fil-bidu ta' sqarrija tagħna li aħna rridu nimplementaw il-motoraċċarizzazzjoni tagħna ehm, u l-Parlament li biss u l-Parlament li biss ħajkollu ħafna xogħol x'jagħmel għaliex il-proposta trid tkun titilħaq id-destinazzjoni li aħna konna Ifissajnila u tkun fidejn il-Komissjoni wkoll biex tara li li ngħidu u nagħmlu eh, dak li għandna nagħmlu dak li għandu jsir u kulħadd nittama li aħna lkoll nkunu hawnhekk biex naraw dawn l-affarijiet isiru sur Tovans. Għandek blue card mella l dejjem bi pjaċir nisma' il-mistoqsijiet tiegħu. Aziz kollega, l-ewwel nett nsellimlek għaliex dana kien eh, tas ta' sew ta' sfida ġifieri proset ta' sew. Eh, u il-produzzjoni u anki l-użu ta' dawn il-vetturi eh, għandhom rol kbir ġaqdu fil-naqis emissjonijiet tal-karbonju taħsbeb illi jkunu nistgħu naraw kif innaqsu s-CO2 billi ndaħlu karozzi oħrajn. Iva, grazzi ta' sew, interessanti din mistoqsija. Jiena naħseb illi l-iktar ħaġa importanti hija li mhux biss li jkollna karozzi li huma intelligenti, imma x-xufiera jew sewwieqa li huma intelligenti, ma nafx hekk is-sur <laughs> jista' jsibhom dawn il-xufiera jew sewwieqa, ma jiena dak li nħoss li jridu. Aħna rridu nkunu nafu kif insuqu. Jridu konna l-odda kolla tekniċi fidejna biex situazzjoni kontrollawa. U ma nistawx nibżaw me teknoloġija u l-opportunitajiet kollha li ġib maħħa. Jekk aħna ma nibżawx, aħna nkun nistgħu naħseb insalvaw is-sitwazzjoni. Grazzi tassew. Issa fissem il-grupp konfederali, grupp tal-xelluk maqut, rivoli ekkem. Grazzi, eżis kollegi. Jiena ħafna drabi eh, maqdart il-Konsil u l-Kommissjoni illi deċiżjonijiet, ħafna deċiżjonijiet ittieħdu eh, għaskapitu tal-annimali tagħna. Aħna eh, u anke l-bdiwa tagħna maħna saħna nar riżultati hawnhekk mill-envi u anke migrati rapporter Riżur Ikħaw għankun qed nivotaw fuq l-ewwel regolament biex innaqsu s-CO2 li jkunu prodotti minn vetturi tqal. Iżda ovvjament dan inkiseb minkejja ħafna reżistenza minn ħafna gvernijiet inkluż il-Gvern Ġermaniż. Jiġifieri dan jmur lil hinn mill-proposta tal-Kommissjoni, dan huwa pass importanti kbir għal ħarsien tal-ambjent, ovvjament fadlinna x'naqtfu f'bosta qosma Ma dan huwa l-aħħar diskors tiegħi wkoll u mhux se nkun membru fil-Parlament li jmiss. Għaldaqstant fid-deċiżjonijiet issa li jmiss tagħkom skont ukoll artiklu 13 artiklu ta' Lisbona nappellalkom illi tqisu biljuni ta' annimali li qegħdin jitrabbew u jitbiċċru għall benefiċċju tagħna. Eh, provaw leġislaw b'qalbkom u issa wasal il-waqt li jkollna bidla fil-mod eh, kif aħna naħsbu eh, mhux biss fuq l-għanijiet tal-ekonomija u l-impjieg imma l benessri u l-protezzjoni eh, tal-organizmi kollha fuq dan il-pjaneta. Ġifieri grazzi ta' kollox u nawguralkom kull suċċess f'kull deċiżjoni politika li kolkom tieħdu. Eżis kollega. Ego kollega cards. Sur Liza. Is-sur ek, nishtiq nawnet nir-ringrazzja kun awgurale kull suċċess fil kapaċità personali tiegħek. Imma mdi mistaqsija lik din l-informazzjoni li inti tajtna fejn hija xi ħaġa li tmur lil proposta tal-Kummissjoni. Din informazzjoni minn fejn ġibta. Jien ma nasibx li eh, qegħdin qegħdin ħdejha di laqas xejn, laqas qarribnija. Eh, jina sepp li jew għaqli il-ċifra li jena jaqlija u ma mux qed jaqbess il-proposta ġenet tal-Kommissjoni. Iva, dak li rrit ngħid huwa li eh, hemm xi joqsma fejn f'negozjati maħna rċevejna ċertu għanijiet li fil-fatt imorru l-in mill-proposti oriġinali tal kommissjoni naħseb fil- Grazzi għas-suraj ġifieri li huwa kollega eċċellenti li ħadem eh, u ġielet eh, kem seta biex eh, naslu għal dan il-ftejm ambizzjuż, rettiv ambizzjuża. U allura nxingrazzjaħ tassew ta' dan kollu. Grazzi tassew. Sanadu għal-ħadar l-għalati Hilsas narvali Delli. Eżis kollegi, id-ġima aħna irċevejna mill-attivista Greta Thunberg li għaġit tgħidilna azzjoni, azzjoni, azzjoni, issa tidu taraw illi jintom li tieħdu deċiżjonijiet fuq livell politiku tippermettu illi fil-ġenerazzjoni li ġejjin wieħed ikun jista' jgħix kuntent f'dinja li tħadnu. Jekk aħna rridu nippreservaw is-saħħa tagħna u salvaw il-pjaneta, naqsu l-tniġis mella jridu nerfgħu responsabilità tagħna u s-settur tat trasport irid jagħti semu kalħadd ieħor barja tad dinja fuq il eh, toroq tagħna 500 fil-mija biss ta' dawn il-vetturi tqal eh, jew huma parti minn dan il-karozzi kollha tal-Unjoni imma xorta dawn l-iktar li jipproduċu CO2 fl-Unjoni. Jekk aħna rridu xi darba nirrispettaw ir regoli ta' COP21 biex insalvaw klima u l-pjaneta, mela issa iktar mi wasal il-waqt illi nispiċaw dawn iż-bilanċi dan it-tekst li aħna għandna aħna qed nivvotaw hawnhekk qegħdin nagħmlu l-ewwel pass fi tnaqqis ta' CO2 minn inqas minn 15% minn issa sal-2025 binqas minn issa sal-2030 għat-trakkijiet. Ir-regolament imur iktar lil minn proposta l-Kummissjoni għax l-ewwel darba qed tiddaħħal l-Ewropa fl-impenn li tnaqqas emissjonijiet fi toroq tagħha biex tejjeb il-kwalità tal-arja li hija rebħa. Din ir-rebħa turina xiex illi aħna minn aħna tal-elettorat tal-elettorat e- jitkellem favur il-mhux e- biss favur il-klima għaddejna mill-klim għal fatti u meta nagħmlu dan dan l-affarijiet jimxu fid-direzzjoni tajba nista' nkunu gburin il-triq però għadha twila. Jekk aħna rridu nippreservaw iċ-ċans tal-tfal tagħna li jieħdu nnifs ta' arja safja li jkunu kuntenti u mhux il pjanet tagħna tifgħom, mela aħna rridu nivvotaw favur dan it-tekst nivvotaw dan il-klima. Grazzi. Merci beaucoup, grazie. Grazzi ħafna. Issa fissem l-Europa tal-Nazzjoniet u tal-Libertà l onrevli Lanċini għal żewġ minuti. Grazie ħafna fil hawnhekk għandna rwol fondamentali għall-ekonomija u għall-kumpaniji tal-Stati membri. Iżda hawnhekk eh, isna ninsew dan l-aspett u ma nisimgħux il-talbit tal-ħaddiema Ewropej u dik li għandna fil-proposta tagħna huma eh, anakronistiċi u anki realistiċi għandna li garantixxu l-tranzizzjoni lejn il-mobilità bl-emissjoni zero għal eh, ninċentivaw l-iżvilupp it-teknoloġija għandha tiżviluppa u il-miżuri ifittxu il-soluzzjoni elettrika u ma tieħux konsiderazzjoni l-alternattivi oħra li jinsabu fis-swieq. Irridu nipprevedu mill-bidunet l-użu tal-taħlita tat-teknoloġija fil żmienijiet itwal biex najnu il-kumpaniji l-iżvilupp t teknoloġija ta' zero emissjonijiet avanzat fil-ekonomija tal-vetturi tqal speċjalment fil-kwant tal-dawk li ehm, isuqu fit-tul. Ehm, dina se tolqot il kompetivita Ewropea u l-Istati membri varji. L-Ewropa se tkun dipendenti fil pajjiżi eh, sinjuri fil materi prima pal ċina U meta ma taħsibx li l-enerġija elettrika prodott fil-ekonomija tiġi mill-ċentrali tal-karbonju u e, frikwant paradossalment e, intużaw e, l-elettriku li qed jiġi mill-użu tal-petrol. Maħniex qed naraw il-konsekwenzi negattivi fuq ix-xogħol. Dan u per eżempju fil-Ġermanja dan jista' jwassal għat-telf tal-postijiet tax-xogħol illi jinkludi l fil-ħafna kumpaniji sal-2030 għana responsabilità eh, li neġgħu nħarġli proposti bħal din. Dawn laqas jista' jifhem dan u dawn ma jaslux jagħtu l-riżultati opposti milli ridna. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa l-Onorevoli Sosnerz għal-minuta. M'hemmx vetturi li jipproduċu zero emissjonijiet fum li tibqaw tajdu din il-ħaġa fil-dokumenti. ħaġa pal ma teżistix u laqas fil-ċejjeni eh, bikrija memx. Dan eh, dan qed erqu bik bikom il-kumpaniji tal-karozzi, il-produtturi. Huma eh, iniġsu dan karozzi. Iqfu Eh, fu mill-gdib sinjura dalli diġa għalet dak li xtaqet u telqet sinjura Delli telqet jekk jekk hemm teknoloġija li tippermettilna nwaqfu l-emissjonijiet din hija moħbija u u e, zgur li se twassal għal iżjed emissjonijiet mhux inqas dan dan ir-rapport huwa irresponsabbli daqshekk. Grazzi ħafna issa l-orrivli Lise għal minuta u nofs. Grazzi. Grazzi kollegi, ħaġa sabiħa ħafna li għada. Fl-aħħar se nieħdu deċiżjoni fuq dawn l-emissjonijiet għal trakkijiet wasal iż-żmien biex is-setturi kollha jagħtu semhom biex innaqsu l-emissjonijiet. Is-soċjalisti u l-ħodor Eh, fortunatament eh, neħħu dak li eh, xiftit minn dak rridu f'dan ir-rapport, anki relatur għavvicina dak li xtaqna fil-PPE, nirringrazzja l-Kristofania għall-impen impentijaw fuq dan il-fajn li anki fuq il kwissjoni oħra. Nixtieq nieħu din l-opportunità speċjalment biex nirringrazzja l-Kummissarju Sur Kanjete kellu jaħdem eh, kellu jilqa ħafna kritiċi fis-smieħ iżda ħafna kellhom jaċċettaw illum li bih irnexxinna eh, niksbu ħafna għall-klima fl-klima eh, u din leġislazzjoni hija tajba ħafna għandha tiġi adottata fil-Parlament u bekk grazzi lil Sur Kanjeta għandna nkomplu xogħolna u fil-Parlament li jmiss wieħed mill-waħda mill-kwistjonijiet se tkun il-tisħiħ tal-ferroviji namlu xi ħaġa dwar dawn il-vetturi tqal hija ħaġa tajba iżda għandna nbidlu lejn il-ferroviji issa. Qasam ieħor illi huwa responsabbli għal ħafna emissjonijiet ukoll iżjed mill-forum oħra tat-trasport u bekk għad fadal ħafna xogħol grazzi ħafna l-attenzjoni tiegħek. Grazzi, Sir Lise, l-Onorevoli Lise, għandek kartal blu Mr. Soċnes. Inti taċċettaħ? Inti qed li ksibna ħafna l-klima. Xi ksibna fil-fatt? Għajdli, għax jiena qed nara biss il-kartijiet li qed jiġu stampati x'għamilna fil-fatt tal-klima. Għajdli, għajdli. jina naf eh, dwar il-mirijiet li tajt iżda hawnhekk qed nitkellmu dwar il-miri l 2030 u aħna l-istejna din leġislazzjoni u mbagħad inkunu nistgħu niffissaw il-qafas biex inmorru aħjar mill-mira li għandna ta' 40% fil-fatt u bekk hija meħtieġa biex aħna nkunu ta' eżempju fid-dinja bħala Ewropej. U l-liġiet li konna rridu jiżguraw li ma nibatux l-industrija barra mill-Ewropa, jiġifieri kollox ma kollox sibna bilanċ tajjeb il-fatt li illi eh, faċċajna ħafna kritiċi juri li aħna fil-fatt sebna ehm, media. Sinjura Dalli issa l-minuta u nofs jekk jogħġbok. Grazzi ħafna l-ewwel net nixtieq ngħid prosit lir relatur Bas Eka tal-xogħlu biex jikseb dan il-ftejm naf li dan il-fajl ma kienx faċli huwa pożittiv ħafna illi għal darboħra għandna politika fil-post biex innaqsu l-emissjonijiet tad dijossidu tal-karbonju għax għal wis żmien aħna ma kellna ebda standard għal dawn il-vetturi tqal fejn konna nafu illi dawn il-trakiet ikollhom impatt kbir fuq it-tisħin globali u l-impatt fuq il-klima huwa mistenni li se jiżdied jekk nibqgħu għaddejjin pas-soltu. Wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea tadotta l miri vinkolanti għal frikwa tal-emissjoniet mill-vetturi tqal. Mela, illi naqblu dwar dawn il-vinkolanti kienet diffiċli u anki li naslu għal benchmark kien taksib kbir nafu saw dan ippermettuli nirringrazzja il-Shadow eh, Damjano Zakoli tal- tal-kontribut qawwi u r-rol tiegħu fejn assigura li kompromess tajjeb intlaħaq il-pożizzjoni tal-Parlament fissa l ambizjoni tajba xi ħaġa li għandna bżonna biex inkunu skont l-impenji tagħna tal-frigwa tal-ambjent tal-klima. Jiena naħseb illi fil-ġejjeni fil-trakkijiet se jkun innovazzjonijiet u u b'dan il-mod biss se nafsu fuq din il-bidla aħna għandna dan lan fix-xogħol tagħna u qed nistenna ħerqana għal iżjed xogħol fil-ġejjeni. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, grazzi lilek u issa l-kelma lill-Onorevoli l-Onorevoli li jmiss għal minuta u nofs. Monsieur le President. Grazzi. L-Unjoni Ewropea stabilixxiet obbligi ta' tnaqqis ta' CO2 għal vetturi tqal responsabbli għas-soċja demokratiċi fil-kumitat tat-trasport iddefendejt għanijiet iktar ambizzjużi imma l-istati membri speċjalment il-ġermanja u oħrajn li huma influwenzati bil-industrija naqsu dan il-limitu jiena jiddispjaċini fuq il- l-nuqqas ta' ambizzjoni tal-meta rajna li fil-Kunsill eh, tella l-ambizzjoni tagħha f'kwistjonijiet oħra ta' trasport fit-toroq, però min-naħa l-oħra jiena għedt li dak li nagħmlu hawnhekk jkun essenzjali biex finalizzaw il-leġiżlazzjoni kemm jista' jkun inkopru iktar vetturi kif ukoll biex eh, inna nollu l-ambizzjoni tagħna minkejja l-nuqqas ta' rida tajba għalmenu minna pass il-qoddim li jkollna mira li jitina obbligi u jgħatu s membri obbligi f'dan ir-rigward għal dawk li man produtturi biex bekk inħarsu l-għanijiet tagħna klimatiċi speċjalment eh, fuq tisħin klimatiku u dan nafuh lill ġenerazzjonijiet ta' ġejjini. L-Ewropa taġixxi konkretament kontra t tniġġis u jiena kontenta li d-daħar diskursijaj tal-plenarja ħatkun biex insaħħu dan il-punt u grazzina għal dan. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. Issa niftaħ il-proċedura l-kaxtijaj għandi żewġ eh, talbiet nil-qaħħom l-onorevoli varja għal-minuta. Mela nilqa l-kollegi kollha li kienu l involuti f'dan ix-xogħol f'dan il-file li fejn għandna eh, eh, għanijiet ambizzjużi fil tal-emissjonijiet u ningrazzja kull min ħadem f'dan il-mandat għal files varji biex eh, għal kontribuzzjonijiet f'ħafna setturi biex niksbu l-riżultati skont Pariġi, f'dan ftehim ta' Pariġi, irridu nilħu għanijiet li l-in mil dawk oriġinarjament approvati l-grupp tagħna l ppe eh, Ma nistawx nixdu li t-tibdil klimatiku jeżisti jridu nsibu sistema fejn naqsu l-tneġġis tal-attività umana fil-pjaneta. Hija ħaġa li qed nagħmluha sew. Eżis kollegi, l-xenzjati dak li qed jgħidu qed jilħaq anke żgħażagħ issa. Aħna nkomplu nipproteġu l-interessi però li iwaqfu l-dekarbonizzazzjoni u l-iżvilupp ta' teknoloġija sfortunatament huma tfal li qed jgħidulna li il-re um, u Arwen. Onorevoli Kelly issa, kelma lilek. Jiena kont involut fl-agenda fil ta' tibdi fil-klima matul dan il-mandat u bekk jiena kontent li qed nipparteċipa dan dibattitu għamina progress fil-Parlament u prosit lill kummissarju Kanjete illi wasal mill-ftejm ta' Pariġi hawnhekk ukoll u anki l li Eckhart li kien il-forza wara dan ix-xogħol fl-aħħar ħames snin kif intqal mis-Sinjura Dalli għandna politika fil-post hawnhekk dan huwa qasam fejn verament irridu niġġieldu fil-gwatt tat-tnaqqis tal-emissjonijiet għax eh, waqt li l-ekonomija qed titjieb jiena insuq mill- minn darri sal-aeroport u anke mill-Strasburgu sa' Frankfurt u nara kull ma jmur iżjed eh, karozzi tqal, il-vetturi tqal fuq it-toroq. Aħna jekk innaqsu il-tnaqqis fil-emissjonijiet mhux se jnaqqas il-karozzi fuq it-toroq, iżda eh, jekk ikun effiċjenti l-użu eh, tal-fuel. U dan huwa puntat tluq hemm x'namlu iżda għandna nagħmluh sew kif suppost u bekk ngħinu l-industrija u ngħinu l-ambjent. Xogħol eċċellenti li għamiltu prosit lil kulħadd. Grazzi ħafna. Grazzi u bekk nagħlaq il-catch tiegħi u issa nagħti l-kelma li fisem il-Kummissjoni lill kummissarju Anjes Kanjete jekk jogħġbok, Sur Kummissarju. Grazzi, President. Grazzi lill membri onorevoli għadan dibattitu jiena nixtieq nibda billi inwieġeb mistoqsija diretta illi semmit mill-Onorevoli Sosnier. U saqsa dan il-Parlament x'għamel għal għattibdil fil-klima. It-tweġiba tiegħi hija ħafna u l-Unjoni Ewropea x'għamlet għal tibdi fil-klima ħafna. Qabel 2020 aħna waqafna miri ambizjużi naqqasna l-emissjonijiet fl-2017 biżjed minn-22% meta mqabbla mill-2000 mill-1990 u naqqasna l-emissjonijiet u żidna l-effiċjenza. Iżda dan il-Parlament f'ħames snin wassal anki qafas formidabbli tal-klima l-enerġija għandi seba' parlamenti reġjonali nazzjonali jiena qatt ma niftakar attività leġislattiva tant um, tant enerġetika kif rajna f'dawn l-aħħar snin. U jiena għandi nirringrazzja il-Jerzy Brusak, Martina Valjan, il-Giovanni Lavija, il-Presidenti tal-Komitati kollha, il-Relaturi kollha xogħol tal ħagġab li għamiltu mhux biss hawnhekk iżda eh, għamiltu ħajti diffiċli fil taħt id-direttiva wkoll. Dak li għamilna huwa li stabbilixxejna numru sostanzjali tal leġislazzjoni illi se jwassal għal tnaqqis ta' emissjonijiet tal- sa 25% sal-2030 u sal-2050 se jkollna 65% ta' tnaqis u għandna eh, baġi sostanzjali u għanna l-appoċ politiku, l level tal-appoċ politiku f'dan il-ftin proposta fil paket tal-enerġija 80% tal- eh, kienu favur fil-klima minn ma konsiderazzjoni il-vozzjoni ta' għada 76% kienem appoġġ politiku sostanzjali għal leġislazzjoni li aħna implementajna għall-2050 u dan mhux stan frekwenti hawnhekk kien hemm dialogu, jiġifieri kien hemm ftehim. Aħna nnegozjajna, sibna pożizzjoni u nista' ngħid għalija illi kienet esperjenza tal-aġeb. Jiena pparteċipajt fil-71 um, dialogi, dialogi diffiċli jżid minn 350 sija tal-ta' ta' ħajti. Ta u eh, kienet esperjenza formidabli u nixtieq ningrazzjakom kollha għax-xogħol tal-aġeb mingħajr l-involviment tal-membri tal-Parlament kien ikun impossibbli għax il-Parlament żied il-livell tal-ambizzjoni tal-Kummissjoni u jiena kuntent din hija l-logħba din hija dan huwa l-mod istituzzjonali biex nimxu l-qudiem u naħseb li għandna proċedura tqila iżda għandha valur fondamentali l-leġislazzjoni se tiġi applikata fis-snin li ġejjin u se jkollna eh, reviżjoni anke biex insidu l-ambizzjoni ma' żmien. U dan il-Parlament però għadu ma l ix-xogħlu. Jiena rajt l-aħħar starriċi li sar nhar il-ħamis 77% tal-votanti potenzjonali identifikaw it-tisħin globali bħala kriterju importanti fl-għażla ta' min se jivvotaw għalih fl-elezzjonijiet li ġejjin. Dik hija kwistjoni importanti. Għall-elezzjonijiet Ewropej il-klima hija fattur importanti u ninkoraġġikom biex tagħmlu affarijiet biex taħdmu tridu tispjegaw lill-poplu Ewropej x'għamilna fl-aħħar ħames snin u anki għajdilhom xi tridu tagħmlu fil-ħamsin li ġejjin u bekk inġibu niġbru iżjed nies biex jivvotaw, iżjed appoġġa l-Parlament li jmiss u f'ħames snin minn issa. E, e, aħna nlessu dan il-pakkett, nagħmlu progress u naħdmu flimkien biex l-Unjoni Ewropea tkun l-aħjar ekonomija, l-ewwel ekonomija li se tkun neutrali fil-kwatta klima fl-2020 u fil-ġejjeni. Grazzi ħafna, grazzi lill-Kummissarju. Issa r-relatur pass ekaut jekk jogħġbok. Grazzi bla darba kulħadd qed jirringrazzja lil kulħadd, nixtieq ningrazzja l-Kummissarju Kanjeta għal xogħolok kollu ovvjament kellna mumenti fejn ma qbilniex, jiena għaddejt xi sigħat miegħek dawn eh, ħdimt miegħek għal sigħat u u dejjem kellna dialogu tajjeb, mhux dejjem binna, iżda dejjem b'rispett li xulxin. Um, u dan kien il-mod biex nimxu l-qoddim, għandek raġun, ksibna ħafna fil ta' klima, tal-enerġija, eccetera, l-emissjoniet. Issa, mux xol kollu massaġ, sissa irridu naħdmu eh, iżjed eh, veloċi u naħseb li um, il-signorina l-biraħ Thunberg għamlet il-Greta Thunberg għamlet resq dan il-punt u nasab li l-elezzjonijiet għandha xasu mal-klima vera. Ehm, mela, l-ewwel net, grazzi ħafna tal-li ġejt lura Peter jiena nista' nwieġbek fejn aħna bħala parlament ittejjibna u konna iżjed imbazzjużi l-ewwel net fuq il-mira tal-2030 hija vinkolanti legalment mhux l-ewwel proposta tal-Kummissjoni importanti ħafna sinjal ċar fejn aħna sejrin it-tieni għalaqna l-lakuna fil ta' proposti fil ta' super credits biex inti tilħaq il-miri, aħna sostwixejna dan għal-benchmark għal-emissjoni baxxi mill-karozzi u anki żgurajna illi dak li nifmu illi naqblu fuq il-karta se se tsir fir-realtà importanti ħafna u inti suppost tafu da wara d-Dieselgate dawn it-tliet elementi tant kienu kruċjali ħafna t-tip tekniċi l klausula ta' reviżjoni dawn iva iżda dawn it-tlieta qed jibgħatu l-messaġġ lill investituri lill produtturi illi l ġejjieni għandha x'taqsam mal-emissjonijiet zero jew ftit emissjonijiet mill-vetturi u illi tkompli bit-teknoloġiji mhux biżejjed um, element kruċali u bekk jiena kelli nwieġbek. Grazzi ħafna għal dan qed nistenna ħerqan għal-vot u mbagħad naraw x'nistgħu nagħmlu iżjed uh, wara speċjalment fis settembru fi New York għax jien qed nistenna li l-Unjoni Ewropea se żżid il-kontribuzzjoni nazzjonali tagħha hemmhekk meta mmorru fil-New York u għal darbohra jiena se nitlob magħkom għal dan. Grazzi, grazzi ħafna. il vozzjoni se ssir għadha. L-ordini del giorno rec. L-agenda issa titratta eh, il-rapport tal-Onorevoli Gazzib Nat il-kelma l-rapporter Redzib għal erba minuti. Signori, wara sena sħiħa ta' xogħol fuq id-direttiva li nipromovu vetturi li niġsu inqas nista' ngħid li 60 fil-mija jiet jgħidu li żewġ terzi tal-emissjonijiet kollha joriginaw mill-trasport fuq l-art u fis-settur pubbliku jeħtieġ vetturi li huma effiċjenti, ma jniġsux buses, trakkijiet u tamir. U bekk servizzi aħjar. Jiġifieri jrid ikollna l-aħjar stimoli għal sejħa għall-appalti biex inwieġbu għall-isfidi tal-futur, ġifieri l-isfidi tagħna huma ambizzjużi u xtaqna naċċertaw li dawn l-isfidi ikunu sfidi fattibbli fattibbli għall kontratturi, għall awtoritajiet kontrattanti, għall gvernijiet lokali, iżda wkoll li jkunu tajbin ukoll għat-trasport pubbliku u bekk. L-appoġġ Ewropew fil-finanzjar għandhom ikunu kruċjali speċjalment għall-akkwist ta' dawn l-istess vetturi il-miri fid-direttiva huma konformi ma' l-possibilitajiet l-opportunitajiet partikolarment tal-istati membri. Iżda ovvjament iktar ma jkollna teknoloġija nadifa, iktar ma tkun faċli illi jinkisbu dawn il-miri. Madana kollu dawn ma jistgħux ikopru 100% ta' sejħa l-appaltija fi kun hemm ċertu teknoloġiji konvenzjonali fosthom il-vetturi hybrids għax il-vetturi li ma jħarġu xejn huma dawk il-vetturi li huma plugins, jiġifieri naħseb il-hybrids huma konnessjoni minn dawk bejn l-emissjoni tradizzjonali għal emissjonijiet zero biex jistgħu jipprovdu iktar taħriġ u bini tal-infrastruttura. Xtaqna ċertaw li jkun hemm ċertu flessibilità għal vetturi ma ngħinixux, xtaqna li l-definizzjoni tinġi f'konformità tal-vetturi li ma jniġux mad definizzjoni li hemm stipulata fil-direttiva dwar il-fjuż alternattivi. Jent gost li l-Kummissjoni hija pjuttost id-direttiva qed titkellem dwar vetturi tqal u vetturi ħfief u nafu li dan kollu ħajkollu impatt fuq il-basis. Il-basis fis-settur pubbliku l-maġġoranza tal-sejħa tal-appalti jittratta dawk u bekk l-ambitu ser ikopri dan ukoll Madanakollu fl-istess ħin rridu nżommu f'moħħna li l-manifatturi tal-buses għandhom l-aħjar teknoloġija d-dispożizzjoni tagħhom u naħseb li fl-Ewropa aħna nistgħu narfu li mumma dawn il-mexxejja li jistgħu jikkompetu fuq skala globali fosthom Solaris mill-Polonja tal-Ponent. Per eżempju, huma qed jimmanifatturaw basis li ma jnitsu zero emission li jadmu bl-iroġenu u għandhom ħafna ħafna klientel, klienti ġiri nisperaw li il-teknoloġija li ma tneġġis u l-NNG il-biometanu dawn kollha ser jippermettulna li aħna kunu nistgħu noqorbu lejn eh, emissjonijiet zero u kwalità aħjar tal-arja. Il-biogas fost affarijiet oħra ser jintuża b'mod aħjar fil-futur u dan huwa dan jissemma wkoll wara dak li proponejt matul in-negozjati tagħna dan huma dan huwa kollu fil-kuntest tal-ekonomija ċirkulari. Aħna wkoll irrealizzajna li t-teknoloġiji ġodda qed jitjiebu, però t-teknoloġija ġdida mhix biss sfida teknoloġika, hija sfida ambjentali wkoll, produzzjoni tal-batteriji wkoll joħolqu problema u diffikultà għall-ambjent u ħafna drabi b'impatt negattiv. Jiġifieri aħna rridu nħaffu l proċess ta' produzzjoni iktar sostenibbli tal-batteriji biex il-batteriji jistgħu jerġgħu jistgħu jintużaw, jiġu riċiklati. Il-materjal li jintuża għandu jkun juża inqas minn dawk il-minerali li huma skarsi dan huwa kollu importanti għall iżvilupp tal-industrija Ewropea. U l-batteriji li ma jnirsux ġifieri l-Ewropa da taċċerta l-industrija tagħna hija kompetittiva fuq prezzijiet anka fuq it-teknoloġija u rridu naċċertaw li aħna noħolqu x-xogħol, noħolqu t-teknoloġija, dan kollha jibqgħu fl-Ewropa u anke l-flejjes pubbliċi jintnefqu b'ċertu għal sabiex niżviluppaw aħjar l-industrija Ewropea. Grazzi ħafna lil kulħadd, grazzi ħafna lil shadow rapporteurs, ovvjament aħna kellna diversi differenzi tagħna iżda naħseb illi irnexxielna niksbu kompromess u jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni Ewropea. Kienu kruċjali ċertu stadji u grazzi ħafna lill-Presidenza Rumena tal-ni Irnexxina niksbu dak li stajna. Grazzi ħafna, grazzi ħafna kollega. Issa fisem il-Kummissjoni nagħti il-kelma lill-Kummissarja Greta Bulz. Grazzi ħafna President. Never membri. Il-Kommissjoni taqbel ma l-opportunità tal-lum biex niddiskutu ma il-rapport tas sur Grips u nirringrazzja lilu xadu rapport għax-xogħol li għamlu mhux biss dan il-fajl iżda fil-proċess kollu kemm hu kif inti preċedentement il-kooperazzjoni ma kienx waħda ħafifa kienet kooperazzjoni dedikata u wettaqna grazzi ħafna tal-impenn u d determinazzjoni mill-leġislaturi kollha kemm hu tliet leġislaturi aħna ngħatajna konklużjoni b'suċċess fuq dan il-fajl. Il-Clean Mobility Package is-settur pubbliku kellu rwol importanti fil-dekarbonizzazzjoni tat-trasport Ewropew. Speċjalment fis-settur tal-basis fejn il-sejħa tal-apparti tirrappreżenta 70% tas-suq. Billi nimmobilizzaw is-sejħa għall-apparti biex jintużaw iktar vetturi li ma jħamġux id-direttiva sertejna biex nieħdu pass importanti lejn mobilità li ma tniġġisx. Fl-opinjoni tagħna, it-test illi ġie maqbul fit-trialogu fil-11 ta' frar jirrappreżenta kompromess validu bejn id-diversi pożizzjonijiet u l-kundizzjonijiet u jaċċerta l-aħjar livell ta' ambizzjoni u jħalli biżżejjed flessibilità fl-implementazzjoni sabiex id-lan jista' jinkiseb mingħajr ma jinħolqu piżijiet amministrattivi għall awtoritajiet pubbliċi. Bl-adozzjoni ta' din id-direttiva aħna nintroduċu definizzjoni ta' xini vettura li ma jitħammiġ u nistipulaw standards pubbliċi għal sejħa l si fosthom miri għal buses illi ma jniġsux jiena għandi ċertu fiduċja li l-ftehim fit trialogu jistipula definizzjoni realistika, restringenti u ambizzjuża. it test ukoll jħalli biżżejjed lok għal flessibilità dwar skambju tal-isforzi fl-istati membri pereżempju li jkun hemm implementazzjoni li ma tkunx qed toħloq piżijiet addizzjonali fuq awtoritajiet pubbliċi individwali ħafna mill-bliet tagħna l-amsterdam berlin pariġi varsavja hamburg milan ljubljana u munich fost affarijiet oħra istemmi iktar illi dawn diġà ħadu impenn volontarju li jmorru lil hinn lil minn dak li ħajkun meħtieġ mid-direttiva u issa aħna ser ngħinu lil bliet oħrajn biex isegwu l-eżempju tagħhom. Ir-reviżjoni wkoll ser tespandi l-ambitu tad-direttiva biex tkopri l-sejħa l-appalti permezz ta' prassi pereżempju l leasing hire purchase u kiri u dan ukoll kol li d-direttiva tirrifletti aħjar l-aħjar